niġdu l-attenzjoni tas-sala dan il-problemi u aħna rridu noqogħdu attenti għalija wkoll. Grazzi. Grazie Presidente. Grazzi President. u diskussjoni. Issa, fuq l-agenda tagħna nasallum għanna għandna ir-rapport Lifespeed fuq il- emenda ta' ċertu regolamenti relatati mal-politika komerċjali komuni fil rigward ta' loti ta' settati delegati għall-adozzjoni ta' ċertu miżuri naddu għal sur Leichfried għal erba minuti. Grazzi, tassew, sinjuna. President? Bazzikament dak huwa taljan kollu l naf, ġifieri ħanqrob għal l issa. Nixtieq nieħu din l-opportunità mill-bidunet biex nirringrazzja il-dawk illi għenu illi din l-opinjoni sar-rapport li nittamaw li ser jaddi bla problemi li ser jiġi votat minna problemi din is-sala. U uh, nirix ringrazzja l-Shadows, il-membri tal-Komitat u kol il-grupp soċjaldemokratiċi tal-li jenuna ħafna u anke l-assistenti tiegħi fl uffiċi tiegħi. Naħseb illi din hija biċċa xogħol teħtieġ ħafna ħidma. Din hija forma ta' politika ġdida taħt it-Trattat ta' Lisbona fejn il-Parlament irrid jgħid tiegħu aħna qegħdin naraw X'inhuma ma l-vantaġġi tal-kodeċiżjoni minnaħat tal-Parlament Ewropew għal politika kommerċjali. Aħna kellna naqdu eh, u nallinjaw ħafna forum ta' leġizlazzjoni aħna ċaqlaqna minn omnibus wieħed għal omnibus tnejn li fisser il-proċedura ta' komitoloġija spiċċaw li saru atti delegati jew ta' implementazzjoni nibass numru wieħed għandu x'aqsama ehm, atti ta' implementazzjoni u omnibus tnej, ġifiri rapporti għandu xaqsam atti delegati aħna ħdimna sfiq sabiex inkunu nistgħu konna sabiex nkunu niproduċu l aħjar riżultati. X'ġara? Aħna ridna li namlu l-almutana sabiex nħafu kemm jista' jkun konsul assoltu bħassolt mhux hemm u ma ddeċidix fuq dawn il-kwistjonijiet teknikament legali u eh, s-soltu bħas-soltu mhuwiex qed jagħti gas. Huwa jaħseb li jista' ma jista' jinjaraw ma jistax ikun xuba jridu jamlu xaħġa ħaġa sabiex ikunu jistgħu jmexxu l qoddim Rajni ġara bl-omnibus, issa naraw fil-budget. Jekk aħna nfqgħu sejri nek, jekk il-egoizmu nazzjonali ħajsawru l-azzjonijiet tal-kapit ta' statu gvern mela l-istati membri ser kollom il-morru l-ura għal-munita nazjonali tagħhom għal min qed għaddej minn problemi. Nafu għadi. U il konsili rrit jirfa responsabilità ta' dan. U rrit irrit imit idejh u jagħmel maħħu hemm Issa, irridu nidiraw xedam xikum konsil jistaw jiddeċidi wahdu għalih taħta t-delegati bat dawk illi jiridu jidaħlu l-parlament fija mudinja xaħġa illi ħana dimna sfuqu e, nittama li għawnek għal minn minnu taddi ċitajna li t hemm restrizzjoni li taħt tal komissjoni tista' taġixxi taħt għatti eh, delegati aħna eh, minn tajna ħames snin pala limitu għallum l-għatti delegati biex bekk ikonna eh, evalwazzjoni iktar preċiża u mirqrib tal-Kummissjoni b'dan il-mod, nżommu għajnejna fuqhom. Mbagħad irridu nara kummissjoni fejn għandhom il- għarfin espert tagħhom jistgħu jiġixxu waħedhom u deċidejna fejn dan jistgħu jagħmlu dan. Nittama li għalhekk ikonna l-appoġġ tas-sala. Grazzi. Issa il-Kummissarju Xemeta. Signora President, onorevoli membri, nibda billi niskuża l-Kummissarju Tegu li palissa tinnegozja ma l-imsiba Kanadiżi fuq il-Trattat ta' Kummerċ ħieles. Kummissjoni grata għal rapporter u għal chairman u l-onorevoli membri l-oħra li ħadmu fuq dan u anki għall appoġġ għal proposta tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew propona ħafna emendi, ħafna minnhom nistgħu naċċettaw. L-aktar il-Kummissjoni tista' taċċetta l-perjodu ta' żmien u tibdil ta' dan minn wieħed mhux limitat għal wieħed ta' ħames snin meta jiġi rinnovat. Imma ċerti emendi mhix aċċettabbli għalina. Ħafna minnhom imma jmorrux mal-ftejjim tal-atti delegati li tlet istituzzjoni huma impenjati li jirrispettaw pereżempju l-amenda tal-obbligazzjonijiet speċifiċi għall kummissjoni fit-tħejjija għall-atti delegati emendi oħra li iżidu l-perjodu ta' oġġezzjonijiet permezz ta' għad delegat. Ma nistawx naċċettaw dan sakemm ma jkunx hemm estensjoni ta' dan il-perjodu li jiġi ġustifikat minn affarijiet li jkunu speċifiċi dwar il-regolament. Għal dawk l-emendi li aħna għanna pozizjoni differenti, aħna konfidenti li nistaw ikonna diskussjoni kostruttiva fit trialogu biex insibu soluzzjoni li tkun aċċettabli. Jina nistiq nikkonkludi billi najdilkom li il-Kommissjoni tapprezza ix-xogħol fuq dan id-dossier aħna nixtiequ naħdmu mal-Parlament u naħarsu l-qoddim biex nkunu nistgħu naslu għal ftejn fit trialogu. Grazzi Sinjura President, grazzi Onorevoli Membri. Grazzi, Sur Kommissarju. Issa, il-kellima fisem il-gruppi politiċi mawx il-sinra Kwistot Għalek fuq l-essendi issur kutas għal zewċ minuti. Grazzi, Signora President, jina nilqa din il-proposta regolament tal-Parlamentu tal-Konsil fuq din il-kwestjoni fejn aħna nemendaw għaxar regolamenti għal din il-politika kummerċali komuni dejjem skont it-trattat tal-Lisbona. Jina nifraħ il-kollega tijaj għax xogħol li jagħmel biex jikseb dan ir-rapport fuq punt tekniku biex l-istituzzjoni tkun jistgħu jaħdmu se. Nafu li meta niġu għall-istituzzjoni Ewropea il-Parlament u l-Kunsill ma responsabli għall-adozzjoni tal-leġislazzjonijiet, iżda trattat tal-Lisbona l-ewwel darba ġib lati delegati f'artiklu 290 u għalhekk il-Parlament u l-Kunsill jistgħu jiddelegaw setat leġislattivi lill-Kummissjoni. Dawn imbagħad jerġgħu jmorru lura l-Parlament biex id-deċiżjonijiet ikunu aktar effiċenti. Ma l-Parlament u l-Kunsill li tnejn għandhom id-dritt li jirtiraw id-delegati u jew li speċifikaw il-limiti ta' żmien. U għalhekk f'dan ir-rapport aħna qed nippruvaw inħallu l-aċċess għal parlament għal laqat ta' esperti tal-Komissjoni għatejja tal-atti delegati taħt il politika kummerċjali komuni. Fl-istess ħin jiena naqbel mal-limitazzjoni ta' ta' setat ta' poteri għal ħames snin skont kif ikunu natati l kommissjoni il-Parlament għandu bżonn iktar skrutinju fuq l-eżekuttiv. Grazzi. Grazzi issa għal Is-Sur Salvini għal minuta. Grazzi President. Aħna rridu ħarsu lejn it-teknika li aħna Naħa minnom illi jena natu l-kommissjoni bħala t delegati Imma minnaħa l-oħra għandek il-azliet kummerċjali, il-tnaqis ta' dati, il- l-aklan ċaqsam għal-politika nazjonali, li natu natu spazju għal kumpaniji gbar ġifiri tajjeb illi aħna l-Komissjoni niddelegaw dawn l-azliet. Iżda aħna ma naqblux ma l ta' politika industrijali ekonomika għadima ta' WTO li tifavorixxi il-kumpaniji kbar barranin mingħajr ma tifavorixxi produtturi ta' ma nafux jekk tafux kemm huma l illi bħalissa qegħdin jalqu fil-Lombardija, fil-Veneto minħabba eh, problemi eh, ta' tip kommerċali ma jħarsux ir-regoli ma jħarsux il-prodott tagħna maħna mhux biss Nħarsu lejn ir-riċerka li per li fil-pajzi tal-vant mux qed jettu ktar kasom hemmhekk maċċem ċentru wieħed kommerċjali li mhuwiex wieħed ta' kupani kbar jew tal-Ewropa ta' fuq jew tal-Amerika ehm, jew tal azja Ġifieri aħna dan ir-rigward inħossu illi l-Kummissjoni iva għandha jkollha dan is-setat iżda trid timodernizza dak li hija nisġa kommerċjali Ewropea li nkella ser teb għal kollox. Grazzi, Sir Salvini, taċċetta karta blu. Ik joġbok. Grazzi, jiena naħseb illi ma nafx kif imtek sew, imma inti taħseb illi l-Unjoni Ewropea trid toħroġ minn WTO jew li trid tejjeb l-affarijiet. Jiena meċi eh, fil-komitat f'dan ir-rigward fil-Parlament u il-negozjati kollha ta' WTO jagħtu ħafna iktar saħħa flimkien milli kiku l-istati membri individwali jkollhom waħedhom. san xejn li ma jistax iseħ fil dekostati WTO li ma jistax iseħ fl delegati u hekk għandu jkun. Jina għamil kull rispett eh, għax xogħol tiegħu eh, dak joqosna. Ah, jiena nistidnek li tiġi hawnhekk biex tara bajnejk x'qed jiġri fl-Italja meta l-ftemijiet li qed isiru ma' WTO qed jagħmlu iktar qegħdin ixaqilbu favur favur il-gbar, il-pajzi gbar u mux iż-żar. Per eżempju, issa ġej il-panel fotovoltaiċi ta' ċina. ħafna drabi issa eh, istandeċ tan Ewropej ma joddu xejn ma nafx jekk stati membri kollha flimkien jaqdu flimkien ma naf li negozjati tagħmel il-Kommissjoni għal SMI dan rigward ma huwa falliment il-sieq is-suq finanzjarju ħieles illi huwa barra ma jiswa xejn lil ħadd. Grazzi issa Sur Scholz għall minuta. Grazzi, Signora President, Kommissarju, Signorina u koll nishtiq nifraħ il-rapporter Jörg Lajxfrid li eh, għanna poċ li l-gruppi kolla jisaw u jina mill-esperienza tijaj il-negozjati li se jkonna dal-waqt ma tanċ se jkunu faċli l-istati membri et jirrispondu għall-atti delegati mod li fejt naraw il-Ministri u kollet qed jgħidu l parlament Ewropew huwa importanti li jrid jingħata aktar poter imma il-gvernijiet le qed jirrifjutaw jaraw dan bħala koleġislatur. Għalek aħna lesti li natu ir woli tagħna bħala leġislaturi għal periodu ta' żmien imma l-Kunsil mandux l-istess Potter bħal komissjoni għalhekk aħna għandna konflitta interessi awkej u diġà ħlejna ħafna żmien. Grazzi. Issa nirringrazzjak Mela, issa marru għalli Pippi għas-Sinjura Kristot Rowal. Grazzi, Sinjura President, Sinjuri Komissarju. L-omnibus tuwek kif imsejja ma flimkien ma l-omnibus wieħed li jiena rapporter tiegħu huwa tieni proċedura fejn il- leġislazzjoni Ewropea kummerċjali data għal dispożizzjoni il-ġodda ta' Trattat ta' Lisboni. Għatti delegat ti u li nimplementaw miżuri fejn fl ħar jiġu applikati fil-politika tal-kommerċ bil ħsib li l-atti delegati jisiru għalhekk huwa importanti demna du li l-Parlament ikun jista' jagħmel użu mill-prerogativi kollha iżda mhux is-sinjal tajjeb li jrid biex l-amministraturi fil-Parlament jipparteċipaw f'dan it-tħejjiet mal-Kummissjoni skrutinju politiku dirett trid isir mill-membri ta' din il-Kamra, il-Kommissjoni, trid tiżgura li il-membri kunu informati dwar dak kollu li qed isir flatti delegati fi żmien propizju. Nittama li jkun hemm konklużjoni malar għal konsultazzjonijiet fil-Kunsill biex bekk inkunu nistgħu mmorru għal negozjati fuq l-Omnibus 2. Lina nemmen li spiss Kien hemm diskussjonijiet mar-rapporter fuq Omnibus 2 u omnibus wieħed u omnibus jridu jiġu konsidrati bħala pakkett u jridu jiġu negozjati f'daqqa. Għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil Sur Lajfrid fl-ewwel għal fatt li Nistaw naddu rapportakom l-plenarju li spissi diskutejna naħseb ikun aħjar fil-plenarja u t-tini punt li xtaqt namel li bħalissa irridu nimxu biex naħdmu b'mod parallel fl-imkien. U l-aħħar komment li xtaqt namel huwa jiena naprova il-pozizjoni il tas soċjaldemokratiċi meta tiġi għal tal-Unjoni Ewropea vizavi il-Parlament Ewropew. F'dak li għandu xaqsa WTO l-Assembleja Parlamentari ta' dan. 27 f'daqqa huma aħjar meta jkunu f'daqqa mill-27 separati u r-rwol, iż-żewġ rwoli tal-Istati membri ma fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea ikun aħjar għal rwol tagħna fil-WTO u anki f'korpijiet oħra internazzjonali. Grazzi. Grazzi. Issa is-sur susta għal żewġ minuti. Grazzi, Sinjura President. U l-aktar nirringrazzja l rapporter Huwa rapport importanti ferm għaliex dan jiddefinixxi ma taħjar il-rapporti interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Fuq punt importanti ħafna illi rajna illi neħejna setat tal-Parlament f'kompetenza kommerċjali illi suppost kienet taħt kodeċiżjoni. Ġifri hawnhekk għaw problema bażika hawnhekk li m'għandux xaqsab bar regolamenti illi aħna ser nsemmu fir-rapport tagħna tal-lum. Jannu xaqsmu ma' disciplina ġdida, nitkellmu dwar rapport li jeżisti bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Hawnhekk qed ngħid Waqt li jina kontent ħafna illi il-rapport ta' Deog huwa eh, kifinu, iżda jina vera ma ħaġgos b'dak li għalli komissarju. Għalis eh, problemi ta' teknikalitajiet għawnek, għaw attentat mill-Komissjoni u eh, Kunsil li il-ħin kollu għedin jipruvaw jirġaw iġibu situazzjoni l-ura ta' kif kienet qabel it-Trattat ta' Lisbona. Din xaġa ma nistgħux nippermettu allura lek tajjeb li tajjeb li aħna tajnihom il-Kummissjoni li taħt l-atti delegati għandhom massimu ta' ħames snin u illi irridu inżidu il-kontroll tal-Parlament Ewropew fuq ix qed tagħmel il-Kummissjoni wa hekk biss li aħna nistgħu naġġixxu għal dak li kien qed Sur Salvini naqbel bisħih illi aħna rridu inżommu il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea fil- kwestjonijiet esklusiva eh, dawn ir-rigward. Aħna rridu nħarsu lejn is-seta li rridu nagħtu l-istati membri istati żgħar, iżda rridu nħarsu lejn il-park dinji ta' kummerċ u naraw illi minnar ma noqogħdu attenti għal għal situazzjoni muħangus nħorġu minn din il-kriżi. Grazie, non ci sono deputati. Grazie, Mem lebda membru li xtiq jitkellem ta' til-proċedura catch tiegħi għalhekk jien għandna il-mikrofonu mill-ġdid lill-Kummissarju Xemeta. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri, jiena nixti għal darbohra nirringrazzja fissam il-Kummissjoni il-Parlament għax xogħol li għamel fuq dan id-dossier. Jiena nfakkar li kien hemm ħafna emendi li għandhom huma ta' tħassib għall kummissjoni li għandhom x'jaqsmu ma' affarijiet li jaqgħu taħt il-ftejim tal-qafas bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. Kummissjoni iva hija impenjata fissieħ biex timplementa il-qafas rivedu tal-2012 bejn l-istituzzjonijiet tagħna u temmen U nemmen u koll li dan il ftejim joffer l-aħjar post biex nindirizzaw it-ħassib tal-Parlament aktar mill-li nabbużaw il-leġizlazzjoni kif diskutejna l-lum. Imma jiena ħat nota tal-rimarki ta'kom li sena d-dijom l-Kummissarju de Guh. Il-Kummissjoni tħares bil-ħerqa diskussjonijiet fi trialogu biex inkunu nistaw insibu ftejim dwar din il-proposta jina nizgurakom li hija priorità għal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, Sur Komissarju, issa jina għawna jgħat li l-rapporter. Grazzi, Sur Presidenti, nemmen li l-politika kummerċali turi ħaġa bitċar ta' bilħaq li id-deċizjoni tal fuq livell tal-WTO li forsi ma taqblux magħhom, jina naqbel ukoll l-affarijiet ridu jmorru differenti. Ma fuq xi ħaġa żgur ċari li is-saħħa komuni hija aqwa milli is-saħħa tal-istati membri individwali b'mod separat. U jekk ma tifmux dan, allura intom pajjiżkom propju Musta jkun tajja pal pajjiż tagħkom jekk timxu waħedkom il-politika kummerċjali tal-Unjoni Ewropea turi li ċerta politika tista' taħdem tajjeb jekk aħna nitkellmu b'vuġi waħda mhux bħala affarijiet politika oħra fejn il-Konsill ikun dominanti u għalhekk għal darba oħra l-Konsill mhumiex qegħdin hawn mhux qed jisimgħu u dan huwa ċar. Jiena nixtieq najt il-Kommissjoni li huwa tajjeb li aħna nismakom tajdu li musta taċċettaw dan u musta taċċettaw liħor. Imma l-Parlament Ewropew huwa l-leġislatur jekk nadottaw dan illum għalhekk inkunu deċidejna l-affarijiet u tkun qatt leġislattiv. Jiena wkoll konvint li meta niġu għal negozjati ta' trialogu jekk il-Kunsill jiddeċidu xi ħaġa, allura mbagħad naslu